qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, jiena għandi ehm, informazzjoni is sinjura Anna Miranda, informatni li ser tirżenja bħala membru tal-Parlament Ewropew mill-ewwel tal-Ulju mill-10 tal-Ulju tal-2013 skont regola 4 paragrafu numru 3 fuq ir-regoli interni tal-Parlament Ewropew, il-Parlament eh, ħa nota ta' dan kollu u qed jgħid li hemm eh, post vojt eh, fil-Parlament u jinforma li l-awtorità nazzjonali rilevanti. Issa ser ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna.